Il-Presidente. Buongiorno a tutti. Lodo tajba li kuħat, lodwa tajba li Signora Kommissarju, lodwa tajba President tal-Kunsil, bon, lodo tajba l-onorevoli membri u kollegi. Għatu bidu għad-diskussjoni, niftħu s-seduta, l-ewel punt,